ta' diskorsi ta' minuta. L-ewwel nadi l kelma lis-Sinjura Klun. N'għadilek il-kelma. Grazie ħafna Sinjura President. Fid-diskors se nixtieq nifoka fuq l-ambjent marin u l-potenzjal li għandu għal benefiċċju u l-appoġġ tal-komunitajiet rurali għandna bżonn Eh, nizviluppaw bħala appoġġ ta' dawn il-komunitajiet aħna l-lejla eh, tkellimna fuq il-benefiċċji għal dawn il-komunitajiet naħseb il-Kummissarju jaqbel miegħi li l-aħħar li sena li għaddiet konferenza importanti f'Kok tkellimt fuq eh, l-importanza tal-blue economy kif ukoll ċifri ta' tkabbir b'saħħithom li rajna aħna fl-Irlanda fil-Blue Economy għada għaddejja Eh, pari passu mal ekonomija nazzjonali ta' 8% sal-2014 illi teċċedi eh, dik madwar id-dinja u għal kull euro eh, għal kull mitt euro 75 il-liġu mill-ekonomija ċirkolari u għalhekk hemm potenzjal kbir ħafna dak li huwa t-turizmu, l-enerġija, is-sajt u l-proċessar tal-prodotti tas-sajt, ovvjament ir-riċerka, l-innovazzjoni u nħeġġeġ lill komissarju naf li huwa impenjat ħafna biex jippromuovi il-blue economy u potenzjal tiegħu u naf li huwa jrid iħeġġeġ u jappoġġa il-komunitajiet rurali. Grazzi ħafna. Next one, Mr. Ne Issa Issur sur Nekresku. Grazzi ħafna, President il-Panama Files uraw illi memx mekanizmi ta' kontroll fuq livell dinji illi jżguraw trattament indaqsa ċittadini kollha. Is-suq ma jiżgurax kundizzjonijiet indaqsa l kulħadd. Apparti l-imġiba immorali għal dawk illi staħbow il-flus tagħhom f'dawn il-paradiżi fiskali, il-dinja tilfed dawn il-fondi skont il-stampa rumena il-somom illi ġom staħbin huma daqs il-budget għas-saħħa fir-Rumanija. Il-pagament ta' taxxa u l-mekanizmi ta' appoġġ għall-ekonomija huma mekanizmu permezz li ma nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni nixtieq infakkar illi il taxxa ta' transazzjoni finanzjarji ġiet appoġġjata minn iktar minn miljun ċittadini u hekk nkunu nistgħu nimblokkaw dawn l-affarijiet jerġgħu jiġru wkoll fil-futur. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna President. Il-Tribunal ta' Laja ehm, ħeles il-komandant tal-korp paramilitari matul il-gwerer fil- Eh, Kroazju u l-Bosna Herzegovina. Dan il-verdet huwa ta' stmerija imma partijiet huma tassew xokkanti. Il-qorti konkluda illi il-Serbja il-kbira kienet mhux tant proġett kriminali imma waħda ta' avventura dan imur kontra sentenzi ta' qabel mill-qorti u dawk li jafu l-ġrajiet ta' gwerra Eh, f'dawn il-pajjiżi fid-disajnijat jafu biċ-ċar illi Serbia l-kbira ma tistax tkun maħluqa b'xi mod ħlief permezz ta' kriminalità u għalhekk dan ir-raġunament huwa assurd. U għalhekk dan din sentenza mhux biex timmina l-proċess ta' konċilazzjoni fil-pajizi li kienu parti mill-Jugoslavja ma timmina u koll il-fiduċa fil-liġiet internazzjonali wara din is-sentenza ħafna pajjiżi ma jkunux iridu jkollaboraw mal-qrat internazzjonali u da se jkollu impatt negattiv fuq il-paċi u stabilità fid-dinja. Grazzi ħafna. Uh, thank you, Grazzi President, kollegi. 26 ta' april kena l-anniversarju tad dizastru tal-impjant nukleari ta' Ċernobil. 5.000 persuni u kol batew u dana minħabba l-effetti ta' dan id-dizastru nukleari. U għallura kienem u kol xol tal-kupru iżda dana wassal u kol għal problemi ta' saħħa fost dawk li jenew fi xolijiet. U għallura dawn il-ħaddiema kienu intitolati għal xi benefiċċji iżda regolament inbidel fil-2003. Issa ħaqhom xi benefiċċji jekk dawn huma rekonoxxuti b'mod legalari. Fl-Estonja irridu ngħidu wkoll illi din il-persuna trid tkun rikonoxxuta bħala persuna mill-Estonja u naraw li ħafna persuni mhux qegħdin eh, jirċivu benefiċċji minħabba din is-sitwazzjoni u dana wkoll qed jeskludi persuni minn minoranzi etniċi u qegħdin jgħaddu minn din id-diskriminazzjoni. U allura diskriminazzjoni indiretta lejn dawn il-persuni illi batew hija xi ħaġa li trid titneħħaq minnu fih. Grazzi. l-Onorevoli Guzman. Grazie. Grazie ħafna, President. Il-familja li tagħmel parti il-mara tal-Komissarju Kanjete irriċeva xi 6 miljuni euro pala sovvenzjoni mill-PAK. U għalhekk din hija t-tieni familja Spanjola li ċevit l-iktar flus mill-Ewropa u għalhekk dawn huma raġunijiet serji bisied biex is-sur Kanjeta jidher qudiem dan il-Parlament għax il-familja tiegħu ovvjament qed tifranza ruħha mill-fondi tal-Unjoni Ewropea pala meta kien Ministru tal-Kultura u ikompli anke issa meta huwa Kummissarju tal-Unjoni Ewropea. Imma hemm bżonn li ngħid li s-sinjura hija waħda mill-iktar li qed tevadi li tħallas it-taxxa anki mill-dawl tal Panama Papers. Alex, Sr. Kanieta, tiġi hawnhekk jew tara va responsabilità jew mur lura d-dar. Next one, Mr. Terry Gabras. L-Onorevoli Terry Gabras. Grazie, Sr. Grazie ħafna, President. 91 din men's majority. Maġġoranza tal-popolazzjoni ta' Nagorno-Karabakh ivvutaw għall-indipendenza f'referendum Dan il-proċess demokratiku wassal għal offensiva militari mill-Azerbajġan, aktar minn 30.000 tilfu ħajjithom. Waqfim il-ġlit bejn iż-żewġ naħat ġiet ġi firmat u allura fl-1992 kellna il-ħolqien ta' grupp biex ikonna situazzjoni ta' paċi. Iżda għandna mekkaniżmu biex ikonna kontroll tal-vjolazzjonijiet tal-, -vjolazzjonijiet tal proċess tal-waqfim il-ġlied. Hawnhekk għandna sistema eżemplari ġudizzjarja fil-post u livelli baxxi ta' korruzzjoni u bekk aħna nitolbu li konna rappreżentanti minn Nagorni Karabak fin-negozjati tal-grupp ta' Minsk għaliex huma jiddeċidu il ġejjini tal-abitanti tal-post. Ek, ġala darba jkonna soluzzjoni għal konflitt militari, jirrit ikonna proċedura biex narfu b'mod internazzjonali l-istat indipendenti ġdid. Grazzi, Signora President. Issa, l-Onorevoli Pedicini. Grazzi, President. Jiena edja tawnek biex najt li grazzi l-Maġistratura Italjana sirna nafu skandlu ġdid dwar l-isbaltiment illeġdu ta' skart b'rabta ma' attivitajt ta' Strazzjoni ta' zejt fil-Bazilikata fin-naħat isfeta tal-Italja. Kien hemm diversi uffiċjali pal prezidenti tar reġuni sottosegretarji, ministru anki l-Prim-Ministru Italjani Matteo Resi li ġew konvolti iżda naraw illi għandna impjanti f'Tempa Rossa Teknoparku ċentru Olio di Vallagrek kienu konformi għad-direttiva fil-7 ta' jannar jiena għatrafkom dwar l-effetti noċivi ta' s-saxħa għal dak li għandu xaqsam l-attività ta' Strazzjoni Valdagri. Fit-12 ta' Marzu 2015 jiena tkellim dwar il-pratiku tal-izmaltament illeċitu ta' tajn industrijali f'Tempa Rossa u f'Ġunju jiena tkellim dwar kontaminazzjoni ta' anki il-heavy metals u korburi fil- u l-effett tal-pjan takwa u tal-ilma. U allura jiena xtirt nkun nafx qed jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropej wara dana kollu jekk wara dawn il- dawn il-tarifit kollha xorta waħda ma ħadniex azzjoni biex niddefendu is-saħħa taċ-ċittadini. Grello Revoli Pericino. Borghesio. Grazie ħafna, Onorevoli Borghezio. Grazzi ħafna nixtieq nitkellem fuq ksur kbir ta' drittijiet tal bnidem u tal-prerogativi tal-Parlament Ewropew eh, jiena illi għandi proċediment u dim orti ta' Milan, ta, ta Milan maħwar pozizjoni li ħadd imma billi tribunal ġaġ informat mill-fatt illi l-kwistjoni kienet eh, subġudice il qorti ma rridx sospendi il-proċediment imma id-deċida illi jkun hemm rinviju u għalhekk jiena qudiemna għandna ksur eh, serju ħafna tal-prerogattiva u ksur tal-ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja u għalhekk għada jiena lill president Schulz se nagħti rikors fejn nitlob illi il-President tal-Parlament jiddefendi l-prerogattiva kifat u dim il-Qorti tal-Ġustizja ma nistawx nitolleraw il-prinċipju ta' libertà għax dinja prerogativa li tiddefendi u kol il-Parlament Ewropew kif ukoll tad-deputat jiġi ehm, ksur ek kontra l-ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi. ħafna president corina Creziu, tal-Komissjoni eh, Juncker ġiet attakkata mill eh, mill-kritiċi tagħha illi ma ta' ma taqdix il-mandat tagħha tibqa' fil-pajjiż ta' oriġini tagħha jew iddawwar dawn iż-żjarat f'żjarat eh, privati nitolbu spiegazzjonijiet il-Kummissjoni trid eh, taħbi daw l-affarijiet kollha. Il-ġurnalisti kollha politiċi kidbu fuq il-fuljett pubblikat mill-Kummissarju Kretu permezz ta' flejes Ewropej. Dan huwa kult ta' personalità ċoċesku kien jitgħallem minna. U għalhekk il-Sinjura Kretu qed taħdem tali mod li aħna bil-fors irridu nitolbu spiegazzjoni mill-Kommissjoni u nistenna jekk il-President Juncker jaqbel illi jonfoq jonfoq flus Ewropej għal komissarju il-Onorevoli Fernandez. Grazie ħafna, President. Jina l-ewwel net nixtieq infakkar dak illi eh, ġara meta Eh, rajna illi eh, fil dawn l-avvenimenti li ċrajiet eh, li ċirraw u għal daqstant għanna bżon naraw daw l-affarijiet imma aħna għanna situazzjoni mhux sostenibbli illi s-settur tal-prodotti tal-ħalib qed jgħix fl-Asturjas, familji illi qed jgħixu eh, disprament għax jaħsbu illi jekk ma jkunx hemm mezzi ċari minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea jitilfu l-għajxin tagħhom għax il-prezzijiet se jkunu raġonevoli u lek aħna nixtiequ prezzijiet tas-suq biex hekk il-konsumatur jkun jista' jara li huma l-prodotti differenti u aħna għanna bżon nispeċaw b'dan id-dumping u noħolġu minn dawn il-miżuri u għalek dan ir-reġun tal-Asturjas jistħoq ila eh, futur. Futur ukoll u investiment. Grazzi ħafna. And now Mrs. Fotuga. Thank you for... l Fotiga politiċi mir-reġun tiegħi wissew dwar politika neo-imperialista tar Russja. Is-sitwazzjoni fil-Ġorġa u l-Ukrajina għandha tkun twissija f'dan is-sens qegħdin iffaċċaw propaganda attakki kontra l-punent. U salima punt dana kollu kellu impatt fuq ir-riżultat tar-referendum tal-Olanda l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea għal politika ta' sigurtà u difiża meta naraw teddidiet li ġejjin mir-Russja. Nafu illi l-istess propaganda tista' tiġi applikata għall-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Selimovic. Grazzi ħafna. Il-każijiet ta' Karadzic u Cecil huma l-każijiet li nixtieq nitkellem dwarhom ġew kundanati għal każijiet kontra anzi għal reati kontra l-umanità. Problema għal proċess ta' rikonċiljazzjoni din. Is-Sur Cecil xi jiem wara mbagħad inħeles fil-qrati l-espressjonijiet ta' mibeda tal-gwerra kienu evidenti madana kollu. Bekk, dak li seħ kien illi edin ninsew dawn ir-reati. Hemm aktar involut mill-aspett morali jekk il-qorti ma tistax tieħu deċiżjoni kif suppost allura fidejna li nagħmlu hekk. Dan huwa importanti għal proċess ta' rekonċiljazzjoni, importanti wkoll għall-Unjoni Ewropea meta inħarsu lejn it-kabbir. Importanti wkoll biex ikonna dan l-aspett morali li jiġi eh, ikkonsidrat ukoll. Grazie ħafna President il-ġimgħa li għaddiet aħna fil-Parlament Ewropew ġevejna zajra eh, tal-ġirien tagħna illi jgħixu mill-ġurnata għall-oħra għax edin viċin eh, installazzjonijiet ta' tal-industrija taż-żejt u għalek dawn il-kumpanniji jiksu liċi kull-jum għax waħda edha fuq eh, art marittima u l-oħra testendi ruħa eh, f'żona tal-Natura 2000, netwerk ta' Natura 2000, u għalek il-konsekwenzi huma l-miet minn qabel, eh, każijiet ta' kanċer, eccetera. U għalek ma nistawx nħallu illi eh, dawn ir-rappresentanti pubbliċi illi morru u jipprovaw eh, u huma ikunu fil-bwiet tal-multinazzjonali u għalhekk hemm bżonn eh, illi ma nkomplux eh, naħlu il-flus imma niddefendu s-saħħa tal-abitanti ta' dawn iż-żoni u għalek għanna il-talbitano ma ġustifikati l-Unjoni Ewropea għandu bżon timobilizza ruħa u turi eh, li dawn iż-żoni huma perikolużi għas-saħħa ta' min jgħix hemmhekk u nittamaw li ma jkunx repressjoni dawn l-istati liktar iktar dawn l-affarijiet jiġru iktar fi Spanja minn eh, xi pajjiż oħra tal-Unjoni Ewropea. Onorevoli Skretlich. Grazzi President. L-Istati membri l-ġodda, speċjalment il-Kroazja, pajjiżi, naraw li m'għandix miżuri għal rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini, speċjalment fejn jitlu gruppi vulnerabbli. M'għandix miżuri immirati biex niġġieldu l-faqar tal-enerġija li jippermettu ċittadini li jużaw aktar enerġija minn ejjun rinnovabbli biex bekk ikon aktar impjiegi wkoll. Il-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja kien irresponsabbli jekk kif introduċa obbligu legali għat ċittadini li jinstallaw meters brabta ma l-sistema ta' tisħin tagħhom ma wettax il-renovazzjoni ta' sistemi tal-enerġija tal-bini qabel ma melek. Il-konsumaturi bekk ma kellhomx it-tarif meħtieġ dwar il-prezzijiet tal-enerġija li huma jkonsmaw u dwar is-mod kif is-sistema taħdem. Bekk din mhix xi ħaġa legali u aħna nwissu l-Kummissjoni illi trid tieħu azzjoni biex tħares id-drittijiet tal-konsumaturi u ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Onorevoli Mah, mikrofoni jek joġbok. Signori, permettuli Najt kemtejn fuq dak li taħseb ir-Repubblika Ċeka ta' trattat bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Il-Parlament Ċek osserva illi aħna qegħdin kontra din is-sistema ta' redistribuzzjoni. Aħna qegħdin kontra dan il-ftehim għax se jkun hemm konsekwenzi ħorox għal ċittadini Ewropej. Ovvjament aħna ġejna letti b'mod demokratiku imma l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom l-intenzjoni konkludi ftejjin ma' Turkija illi mhuwiex uffiċjalment trattat għax huwa batta li demok il-jett tal-istituzzjoni demokratiċi pal-parlament u kienem ftejim fejn il-gvern il-parlament nazjonali ma setaw jagħtu l perspettiva taħmu għalhekk il-ċittadini m'għandhomx iktar fiduċja fl-istituzzjonijiet. Merci, Madame la Présidente. L'onorevole Le Breton, il-Fapril l-Irlanda deċidiet illi tirrifjuta il-ftehim ta' soċjazzjoni mal-Ukrajina dan kien biex pretest imma lan ta' dawn il-eluf ta' ċittadini kienu illi eh, jagħtu vota sfiduċa fl-Unjoni Ewropea u għalek u il-falliment tal-politika ta' migrazzjoni, l-skandli, eh, Panama Papers, għal Ministeru tal-Enerġija, Sur Kanjete, l-Unjoni Ewropea ma triċ eh, taċċetta dak li qed tgħid l-64% tal-votanti imma tkompli bir-rabtiet teknokrati illi qegħdin jaħmulna l-kol. U għalhekk anki Frontex bħala supra aġenzija imma anki il-Brexit 23 ta' Ġunju u mbagħad nistennew eh, l-2017 tiħu eh, il-gvern tal-gvern fideja is-Sinjura Marine Le Pen. Thank You, madam president um, not for the first time i Grazie President, mhux għal ewwel darba nitkellem dwar il-kummerċ fil-Kamra u partikolarment nitkellem dwar tejjim ta' negozz tal-kummerċ mal-Merkosar naf li fl-Lussemburgu wkoll kien hemm diskussjoni dwar dan għaliex 23 stat membru huma nkwetati dwar it-tattiċi tal-Kummissjoni l-istrateġija dwar Mercosur partikolarment prodotti ta' sċanga u anki dan japplika u kol għall-laħam tal-majjal u ta' tjur. U palissa hemm inkwiet meta l-agrikoltura fl-Ewropa tinsab għadam wera li naraw li kummissjoni mbagħad li tkun lesta li tiftaħ il-bibien għall-importazzjonijiet ta' ċanga kif ukoll biex bekk ikonna problemi għal partijiet rurali tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari il-bdiewa. Kien hemm ukoll messaġġi fil-Kunsell ta' Dalodu tal-Agrikoltura jiena ninaqat ma' dawn l-ħna li nistemaw u anke hemm oħrajn ukoll fil-Kumitat Agrikolu li tkellmu dwar dan issagrifikawx l-agrikoltura Ewropea għal setturi oħra tal-ekonomija. Grazzi. Grazzi. Non revolutionary. Grazzi, Signora President. Kustjoni interessanti din, jekk it-stati membri għandhomx ibbijaw ċittadinanza jew le, l-istati membri għandhom sovranità sħiħa biex jiddeċidu jekk u kif jagħtu iċ-ċittadinanza iżda din wara kollox hija nazzjonalità tal-Unjoni Ewropea. L-iżviluppi eh, ta' dan l-aħħar qed ipoġġu kollox perspettiva ġdida. Ir-riskju serju minħabba terrorizmu u anki l-evazzjoni tat taxxa u l-krizi tal-enerġija iġeluna nerġgħu nirrevedu s-sitwazzjoni u allura dawn jisom kompetizzjoni fiskali li għamil dannu. dana kollu dawn huma sistemi mingħajr trasparenza bekk hemm lok għal korruzzjoni u anki terrorizmu bekk il-pajjiżi b'mod miftuħ qegħdin joffru kumpaniji u persuni onja illi kollom sistemi ta' vażjoni ta' taxxa u anki possibilità ta' ħasil tal-flus u koll fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt illi dawn l-iskemi jagħmlu tant faċli għal dawk li għandhom il-flus li kollom drittijiet fih dan l-Unjoni Ewropea fil-waqt illi oħrajn edin jirriskjaw ħajjithom biex jaslu qed jibat messaġġ ħażin. Bekk, il-kwistjoni hija din irridu napoġġaw l-evażjoni tat-taxxa nagħmlu l-affarijiet faċli għat terroristi unżommu u kol trattament li tinżommu fuq il-migranti jew irridu nżommu sistema komuni biex ikonna monitoraċ biex niprevjenu is situazzjoni li għanna palissa. Grazzi. L-Onorevoli Jurek. Grazzi, Signora President. Kollegi. Fil-preambolu ta' trattat għal wirt komuni Ewropew għandu jkollu tifsira vera u mhux illi jkollu biss tifsira dekorattiva. Irridu wkoll niftakru fil-anniversarju wkoll tal-mamudija tal-Polonja ma kien hemm xejn li ġie imħejji mill-President tal-Parlament dwar din l okkożjoni importanti 50 sena ilu kena l elf anniversarju li kien punt importanti fil-mixja lejn il-libertà tal-Polonja u anki fir rigward ta' nazzjonijiet oħra tal-Ewropa fid-daw ta' sigur tal-kulħadd dawn l-avvenimenti juru illi il-wirt Kristjan mhux biss huwa l-wirt tagħna iżda wkoll il-bażi tal-libertajiet tagħna u it-tamit tagħna għal ġejjini grazzi. Grazzi ħafna President. Il-kriżi tar refugġati qed tur il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li mhix kapaċi li tagħti s-sigurtà jew tirrispondi għal dawn l-eluf ta' persuni u biex tarrisom u għalek aħna għanna bżon ta' dispozizjonijiet u mux dawk militari mill-NATO biex tħares s-sigurta jew minnaħa tal-Frontex jew il-fera ta' repressjoni għax aħna diġa rajna ġrajiet. E, Imma aħna dejjem qed nisbaljaw, inti kometu l-istess żbalji e, meta naħdmu fuq terrorizmu u issa għandna deportazzjoni massiva u għalek għana qed niksru l-Konvenzjoni ta' Ġenevra u l-liġijiet tagħna stess. Aberrazzjoni li najdu Turkija pajjiż sigur għax mhuwiex sigur eh, laqsmu mal-ġurnalisti u intellettwali dan il-pajjiż. il turkija u ma biss eh, liberi ma l-estremisti sirjani illi jużaw il-rifuġati bħala arma waħna naċċattaw dan il-blackmail eh, u dan huwa biss rikat.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 għal promozzjoni ta' valuri komuni u nuqqas ta' diskriminazzjoni dan bħala tweġiba għall attakki ta' xaħ li jabdu. Dan kien l-ewwel anniversarju u rajna l situazzjoni ma marriċ għall-aħjar u dejjem għanna dimna it-teddida ta' attakki terroristiċi. Għaddit sena u stennejna illi li tieħdu miżuri adattati. Għanna bżon naraw kif qed inkomplu bl-proċess ta' integrazzjoni f'pajjiżi differenti imma da ma tax il-frott maħsub u għalhekk huwa importanti li nagħtu appoġġ l-allima meta jiġu biex jippreparaw lezzjonijiet tagħhom għax l-allima għandhom bżonn jarmu l-tfal kif jistgħu jkunu tolleranti u kif juru solidarjetà u l-alli għandhom bżonn jipromuovu jitrasmettu l-valuri Ewropej. Mulțumesc, doamnă Presidente. Grazie ħafna, Sur Tanescu. Il-virus ta' Zika jgħat dida internazzjonali u l-statistika turi illi tista twassal għal dannu għal moħ minni għat xsibna qabel Diġà rajna każijiet ta' mikroċefalija, ta' sindromi neuroloġiċi u problemi neuroloġiċi oħra. Hemm mistoqsijiet eh, li għandhom xaqsmu ma' din il-kondizzjoni, ma' din il-marda, għandna bżonn intejbu eh, il-modi kif nistgħu nillimitaw il-virus u ikonna wkoll investigazzjonijiet l-ħinet jafa sanna bżon ninsibu vaċin għal nisat għala u ehm, l-Organizzazzjoni Dinija tas saħħa ħadet miżuri eh, biex tillimita daw id-dannu eh, minn dawk il-pajjiżi illi qed ibatu minn dan il-virus, hemm pajjiżi Ewropej ukoll u aħna għandna riskju serju li tfaqgħu wkoll din il-marda wkoll fl-Ewropa għandna bżonn nkunu lesti U importanti illi l-korp mediku ikun konxi kif ukoll iċ-ċittadini. Grazzi. L-Onorevoli Ġambaxki. Grazie President, colleghi, nishtiq għatra attenzjoni ta'kom fuq radikalizzazzjoni ċerti kwartieri tal-Bulgarija dan huwa periklu għas soċjetà tagħna u għall-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat ta' dan il-proċess rajtuhom f'Brussell kif ukoll f'Pariġi u dan huwa kmandat mir-Repubblika ta' Turkija illi tkompli l-invażjoni taċita tagħha fil-Bulgarija. Dan huwa mod biex twassal il-politika aggressiva ta' Erdogan u għalhekk wasal il-waqt tal-mexxejja politiċi tal-Ewropa illi jifmu it-teddida tal-politika attwali Torka. Wasal il-waqt ukoll illi ikonna gwerra vera kontra dik il-gwerra minaħat ta' Turkija ma nistawx uh, naqodu bidejna fuq zaqna paní slova. terorismus nezná hranic a. l-onorevoli polczak grazzi signor president it-terrorizmu ma jarafx il-fruntieri u qed jeddet il-libertajiet tagħna kif ukoll il sistemi ta' twemmin ta' persuni normali. Neħtieġu nużaw odot legali sabiex nindirizzaw il-dawk li u dawn l-azzjonijiet. Bekk hemm min irid jagħti rendu kont tal-emilu. U bekk dawn il-persuni jridu jidru qudiem il-qrati tagħna. Għal din ir-raġuni neħtieġu regolament legali illi jikkundanna lil dawk akkużati u bħala pena mbagħad dawn jitneħħilhom iċ-ċittadinanza tagħhom jekk dawn kienu direttament involuti f'dawn l-attivitajiet, jiena nemmen li maċuwa possibbli illi iċ-ċittadini Ewropej jikkomplu jibbenefikaw miċ-ċittadinanza Ewropea jekk kienu involuti fatti bħal dawn. Din hija xi ħaġa li trid tintemm, grazzi. L-Onorevoli Gill, grazzi. Allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali minn dawk li qed l-paċi huma akkużi li qed inkomplu nisimgħu bihom dan l-aħħar. Xar li għadda kena risoluzzjoni dwar dan iżda xi pajjiżi provaw idajfu it-test u allura x'aktarx illi din mhux se tiġi implementata b'saħħa hija xi ħaġa skandaluża illi dawk l-aktar vulnerabli, in-nisa u tfal illi tilfu kollox bekk umbat jaqaw vitmi għal dawk li suppost etituhom il-protezzjoni. Jiena tassew ix-xukjata mill-aggazzjonijiet ta' bniet fil Repubblika Ċentrali Afrikana li ġew imġela li jieħdu parti fatta bestjalità, soldati li jitolbu tfal li qegħdin ibatu mill-ġuħ assess biex ituhom xieklu. Dawn huma rappreżentanti militari mid-dinja kollha inkluż l-Ewropa. Azzjoni kollettiva tfisser li l-Unjoni Ewropea twassal għal situazzjoni li ntemmu dawn is-sitwazzjonijiet u allura Nittama li il-rappresentanta Olja, il-Signora Mogherina, tiħu azzjoni biex bekk il-dawk li gwet u dawn ir-reati jgħaddu minn procedimenti legali biex bekk ikonna taħriġ li joffri u kol għarfin li dan it tib tabbus mux tal-lerat. Grazzi. L-Onorevoli Khan. Signora President, dawk li jaħdmu fil-qasam tal-azzar u l-familji tagħhom huma inkwetati dwar l-inċertezzi li l-industrija tal-azzar qed jiffaċċa u għadana għalix edin fi situazzjoni imwera. Iżda minn ċertezza dwar il-ġejjini ta' din l-industrija għalix għanna eluf ta' impigi li edin friskju. U dan huwa dinja industrija li hija essenzjali għad-difiża tar-Renju Unit. Il-tweġiba tal-gvern tar-Renju Unit ma kienitx eh, biżejjed u aħna pala Partit Laburista qegħdin immexxu il-qudiem program biex bekk nofru sigurta għal dawk li jaħdmu f'dan il-qasam biex innaqsu u koll l-ispejjeż u anki nindirizzaw ir-rati tal-enerġija u jkonna proġetti li jkonna ammonti kbar ta' azzar ifisser illi jrid ikonna strateġija għal żmien twil għal ġejjini ta' din l-industrija. Bekk inħeġġeġ il-Gvern tar renju Unit biex azzjoni issa biex ikollu pjan għal żmien twil għal din l-industrija fir renju Unit biex bekk ikonna azzjoni kontra l-importazzjoni ta' azzar bi prezz irħis miċ-Ċina. Grazzi. Issa imis l-Onorevoli Curtin Darling. Grazzi, President. Jiena nilqa l-aħbarijiet tal-lum illi kenna u koll il-xiri ta' diviżjoni ta' produzzjoni u dana wara l-azzjoni tal-unions Skantorp għaliex din hija aħbar tajba minħabba id-dumping ta' azzar bi prezz baxx. L-Unjoni Ewropea mhuwiex il-kawża ta' din il-kriżi, iżda dan huwa mezz essenzjali biex insibu soluzzjonijiet permezz ta' miżuri ta' difiża tal-kummerċ. L-MPs u l-Kummissjoni u rappreżentanza tal-Gvern li jirrappreżentaw 2 72% tal-popolazzjoni ma favur illi konna azzjoni iżda huwa gvern tagħna gvern tar-Renju Unit illi qed waqaf din l-azzjoni kruċali tal-Unjoni Ewropea. Aktar oddod b'saħħithom għal kummerċ jistgħu jiġu finalizzati fl-13 ta' Mejju fil-Kunsill tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea u allura issa sta għal David Cameron u gvern tiegħu biex jiddeċidi jekk huma tassew lesti biex jisalvaw din l-industrija tagħna. Grazzi. And now U issa issur Mikkins. Eh, President, sis kollegi, kull stat għandu id-dritt illi jiddefendi minn ijej, xemmek, il-territorialità, l-indipendenza, sovranità, kull mezz. Imma minnaj, wieħed ma jikser il-liġi jew drittijiet ta' ċittadini. Hemm il-mbagħad l-espressjoni tal-kelma huwa dritt importanti ħafna u kienem eh, starriċ fil-Latvija sena ilu mill Sur Kapjelov u fi frata ta' din is-sena kundannat għal sitt xhur ħabs. L-awtoritajiet kienu ignoraw starriċ oħra li ġew minn postijiet oħra bħal istati Uniti imma l-Parlament tal-Latvja ċentement daħħal emenda tal-liġi kriminali li tajt illi kull ċajta jew kull eh, artiklu ta' kontenut eh, eh, jista' e, e, ikunu kollok għall-arrest u għalhekk pajjiżi dan qed jagħmlu b'mod ta' sewwa ta' stmerija. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna dan kien l-aħħar kellim tagħna. Nerġgħu ikona sessjoni għada filgħodu it-12 ta' April 2016 eh, u nibdew mid-disa. Grazzi ħafna. U l-aġenda hija pubblika, hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew nista' issa naġġorna s-sessjoni u nixtieqkom il-lejla tajba u ċentri